maquda u soċjali eh, rridu nitrattaw dawn il kustjonijiet bħala prinċipju nixtieq ngħid il-Kummissjoni illi nispera illi dawn il-proposti għal taxxa ta' tranzazzjoni finanzjani eh, jitħlu fis-seħ. Grazzi ħafna. Is-Sur Faraġ.